Good evening. With your permission, I am going to speak on my mother tongue, Hungarian. Skont l-aġenda tagħna l-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa sqarijiet tal-Kunsill dwar u l-Kummissjoni dwar violenza fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Nixtieq ngħaddi il-kelma lis Sinjura Malstorm biex titkellem fisem il-Kunsill. Tajab, jienu kol se nitkellem biżvedis. Komissarju, membri onorevoli. Il-Presidenza Zvediza tat importanza kbira lil eh, situazzjoni problematika fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo, DRC. Ksur ta' drittijiet tal-bniedem u iż-żieda fil-vjolenza uh, sessuali, eh, etc. Din hija problema kbira. Skont il-laħar rapport li ħareġ tal-Nazzjonijiet Uniti. Skont dan ir-rapport rajna li hemm ħafna gruppi armati li qegħdin jaħdmu fil-pajjiż li huma appoġġati minn network. Jiena m'għandix għalfejn noqgħod infakkarkom fil-impenji eh, tal-Unjoni Ewropea tad-DRC u ta' dan ir-reġun. Għal ħafna żmien l-Unjoni Ewropea provat tistabilixxi paċi u stabilità fil-pajjiż u importanti ħafna li dan l-impenn jibqa' dej politikament u fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' żvilupp. Naħseb li l-Kummissjoni għandha xi ħaġa xi dwar dan. L-appoġġ tagħna huwa kif ġej. Aħna kena rappresentant tal-Unjoni Ewropea li ġi matur fil-94 fis-sena 1994 biex jgħin f'din is-sitwazzjoni. Għandna strument tal SDP ċivili, approċċi ta' dan it-tip, għandna l-approċċ Artemis u għandna truppi għas-sigurtà tal-2006, tal-elezzjonijiet tal-2006 u għal-riforma tal-forzi ta' difiża u għal-riforma tal-pulizija u kollu. x'in x'inhi situazzjoni llum? Aħbarijiet tajbin u dawk żiena. Is-sitwazzjoni marrelazzjoni mar Rwanda ġiet stabilita u dik hija aħbar tajba il-bicċa l-kbira tal-gruppi armati fil-vant tal-pajis fil-2008-2009 firmaw tejmet tal-paċi li jista' jridu jkunu implementati imma tem ħafna instabilità gruppi tal-vant qed jkunu integrati fl-armata imma hemm ħafna inċertezza fir-rigward ta' dan ix-xogħol. Ix-xogħol qed ikompli biex jiġu indirizzati eh, gruppi oħrajn li huma responsabbli għal ħafna tbatija u attakki kontra il-popolazzjonijiet. Un hemm il violazzjonijiet tal-liġijiet internazzjonali u drittijiet tal-bniedem, vjolenza, stupri, til. U din it-tip ta' kriminalità qiegħda tinfirex b'mod brata maġla ħafna minkejja il-politika stabilita mill-President Kabila f'Lulju. Mbagħad hemm l-użu ta' riżorsi naturali u hemm bżonn li ikun hemm kontroll leġittimu ta' dawn ir-riżorsi sabiex ikunu sors ta' tħul għall-istat u anki sabiex aħna ma natux għajnuna ekonomika lil gruppi armati minn ma nkunu nafu. Umbat fir rigward tal dawk il-gruppi li qegħdin jaħdmu biex jorganizzaw l-elezzjonijiet nazzjonali. Għanna ħafna ksur ta' drittijiet ta' ċittadini u hemm ħafna xkiel għal proċess ta' demokratizzazzjoni fil-pajjiż u għandna problemi importanti ħafna ukoll. Bħala riżultat il-Konsil ħa pozizjoni uh, eh, soda ħafna fir rigward ta' ksur ta' liġijiet internazzjonali u drittijiet tal-bniedem dan l-aħħar Eh, aħna kontannajna eh, dan l-aġir u aħna rridu naraw li l-persuni illi huma responsabbli għal din il-vjolenza eh, jiġu kastigati għalija. Aħna rridu li hemm paċi, żvilupp u stabilità għal ċittadini ta' dan il-pajjiż qed nitkellmu dwar il- l-autoritajiet tal-Kongo jridu jagħmlu dak kollu biex li jistgħu sabiex naraw li eh, din il-reviżjoni ta' dan is-settur tagħti l-frott tagħha hemm bżonn ukoll ta' sħubijiet ekonomiċi ta' bejn l-imsieħba f'dan l-istess reġjun. Onorevoli membri, kunu għafu li l-Konsill u l-Unjoni Ewropea qed iżommu sot fl-impen tagħhom lejn id-DRC u aħna mħassbin ħafna dwar il-ġejjini ta' dan il-pajjiż aħna se nkomplu eh, nwetqu l-impen tagħna u se nitkellmu b'mod ċar dwar il-ksurijiet tal-liġijiet internazzjonali u drittijiet tal-bniedem. U hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw lilkom għar-rwol kostruttiv ħafna illi għandu il-Parlament Ewropew u issa nistenna biex inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna, Signora Ministru. Issa nagħti il-kelma lis-Sur Karadohurt għal Kummissjoni. Sur President, Signori Deputati, madwar sena ilu is-sitwazzjoni ta' Goma mmexxija minn Loran Ankunda kienet itħassib ewleni tal-awtoritajiet Kongoliżi u anki tal-soċjetà internazzjonali sar kollox biex jiġi evitat l-ar li nipromuovu il- il-ftejjin bejn l-RDC u Rwanda u fuq meta ta' żmien twila aħna sajna forsi nikkontrollaw il-vjolenza li għada xorta waħda potenzjalment preżenti kawza ta' din il-vjolenza dejjem ġiet indirizzata b'mod superfiċjali. Il-komunità fost ħafna soluzzjonijiet ħżiena il-soċjetà u l-komunità internazzjonali għażlet dik l-inqas ħażina. Iddeċidiet li tibat forza ta' protezzjoni biex is-tisħiħ tal-minuk issa Eh, bdew jaslu xi forzi gruppi ta' esperti indipendenti tal-ġnus dar Human Rights Watch edin jajdu li s-situazzjoni hija imwera ħafna u li ma nistawx ninjurawa. Hemm bżonn li aħna nindirizzaw il-kawżi profondi ta' din is-sitwazzjoni u ta' din il-kriżi biex namlu dan hemm bżonn tal-kooperazzjoni ta' kulħadd tal-gvernijiet tal-Kongo u tal rwanda l-ewwel qabel kollox tal-Monuk tal-ġnus ma'uda u tal-bqija tal-soċjetà internazzjonali u dik Ewropea wkoll. Il-rapproċmon politiku diplomatiku bejn il-Rwanda u l-Repubblika tal-Kondu jista' jwassal għal Eh, l-istabilità f'dan ir-reġjun jekk ikun hemm rieda tajba. Jista' jkun hemm koeżistenza fis-slim u għal-ġid tal-żewġ naħat. Madana kollu, dan għadu il-bidu ta' triq twila ħafna u hija mimlija xkiel u diffikultajiet. Il-kwestjoni ta' l-FDLR hija l-offol ta' kollox u qiegħda tkompli tawwa il-beja l-użu illegali ta' rizorsi naturali, in-nuqqas ta' protezzjoni ta' minoranzi, l-impunità fejn il-setat pubbliċi mhux biss ma jistgħux ikkontrollaw it-territorju imma rappreżentanti tagħhom ħafna drabi huma parti mill-problema mhux parti mis-soluzzjoni il ftehim bejn l-Rwanda u l-Repubblika Demokratika tal-Kongo irnexxinna illi permetta għal il-kundanna ta' unkanda. Skampju għall-immunità u fiksur ta' dispożizzjonijiet internazzjonali fuq il-kriminalità kontra l-umanità la Rwanda laqas il-Repubblika Demokratika tal-Kongo ma jistaw sal-lum l-integrazzjoni attiva ta' CNDP fil- iż-żieda ta' ta' seta ta' Bosco in Kaganda fiħdan l-FRDC minnajr ebda disċiplina u dan iwassal biex joffri iktar possibiltajiet għal korruzzjoni u inkwiet in-nuqqas ta' tweġibiet minħabba minħabba li kalpestar tal-minoranzi se jwaslu għal situazzjoni li hija ħafna minn dik li kienet sena ilu li laqas ir-Rwanda jew il-Repubblika tal-Kongo ma se jkunu jistaw imexxuha. Il-kriżi umanitarja qiegħda tkompli mingħajr sinjali ta' xi titjib u anki l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem bħal violenza u l-atroċitajiet sessuali u l-impunità għal kull tip ta', ta, ta reat u l-ħela ta' rizorsi naturali Human Rights Watch din emmek biex jaraw kemmi serja din il-krizi l-azzjoni tagħhom hija li kemm jista' jkun jgħinu lill-popolazzjoni. Dan ifisser li hemm bżonn ta' pjanifikazzjoni aħjar, bżonn li nordnaw mill-ġdid il-prioritajiet u l-inserħu moħħ il-popolazzjoni. il popolazzjoni Irridu naraw il-mandat tal-monukxi se jkun ma jridx ikun hemm ambigwità ma nistgħux illi nitolbu li il-monuk tirtira. Dan ikun pass katastrofiku għaliex il-vojt ikun iktar vojt. Wa ċar li rridu u koll inwaqfu il-konfoffi ekonomiċi u politiċi li qegħdin jgħinu l-FDLR f'dan ir-reġjun u madwar id-dinja kif l-istati membri tagħna fost oħrajn. Il-ġlieda tal-FDLR mhux mhijiex ġlieda politika imma azzjoni kriminali li taħħa il-vitmi vitma hija il-popolazzjoni tal-Kongo l-ewwel u qabel kollox. Bżonn illi nkunu iktar sodi fir rigward ta' kull tip ta' traffiku u fil-proċess ta' demobilizzazzjoni, disarmament u riintegrazzjoni ta' bżonn li l-autoritajiet ta' dawn iż-żewġ pajjiżi jaraw l-affarijiet iktar ċari u, u jikun jistaw jarfu bejn dawk li huma tassew kriminali u dawk li huma il-vitmi tagħhom. Hemm bżonn ukoll illi nsibu soluzzjoni fil- Repubblika Demokratika tal-Kongo il-ftejmiet ta' 23 ta' marzu jridu jkunu applikati inkella il-popolazzjoni mus se jkunu jifilħu iktar u se jihdu l-liġi fidejhom. L-isforzi ta' stabilizzazzjoni fil-kivu ikunu jistaw jirnexxu ir-wol tal-komunità internazzjonali allura mbagħad tkun tista' tkun tassew utli. Madana kollu hemm ħafna l-istat irid ikun mibni mill-ġdid għaliex fil-fatt għandu nuqqas ta' stat li joff l qalba ta' kollox biex isir da rridu nikkonsolidaw id-demokrazija fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo l-elezzjonijiet illi huma pjanati għall-2011. L-elezzjonijiet huma parti mill-proċess demokratiku imma irridu nkomplu nsaħħu il-forzi politiċi u istituzzjonali sabiex ikun hemm dibattitu bejn l-oppożizzjoni u il- ehm, e, e, e, bejn iż-żewġ naħat għaliex inkella ma jistax ikun hemm demokrazija reali l odc ma tistax tagħmel kollox f'salt, bżonn li jkun hemm rieda politika jekk aħna tassew sej jirna xinna illi eh, nirrevedu l-istituzzjonijiet tal-istat dwar l-impunità bżon ta' rieda politika ċara sabiex naraw li l-istat ta' dritt ikun l-ewwel qabel kollox imma dan ma jistax isir apparti bżon ta' riforma fis settur ta' sigurtà jekk wieħed jara kemm huma kbar dawn l-isfidi tistgħu taraw li dan huwa proġett li se jdum imma dan ma jfissirx li ma nistawx nieħdu azzjoni fl-immedjat fir rigward ta' violenza sessuali u drittijiet tal-bniedem. Irridu nibdew naħdmu fuq dawn iż-żewġ affarijiet mill-ewwel u rrida politika għandha rwol importanti. Aħna hawnhekk nirringrazzjaw li kontenti għanzi Aħna qegħdin nejnu lill-ġudikatura u nejnu lill-vittmi tal-vjolenza fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Għamnek nixtieq ukoll nitlob li jkun hemm iktar kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l violenza sessuali bejn il-Red Cross Internazzjonali u situazzjonijiet u entitajiet oħrajn dawn huma elementi importanti ħafna u għabbażi ta' dan aħna rridu nibnu sħubija tagħna mal l-ADC u dawn irridu jkunu żewġ imsieħba li jaħdmu f'kondizzjonijiet indaq. Következnek felszólalások elsőnek Filip Kaczmarek úr másfél percben. Grazzi, issa s-sur Kaczmarek minuta nof Sur President, Signori, Kull ġurnalista li jikteb dwar l-Afrika jixtieq isegwi il-passi ta' Sur Konrad u għalhekk il-ġurnalisti ħafna drabi jifukaw fuq l-aspetti negattivi għala għax huma qegħdin ifittxu il-qalba tal-dlam. Imma dan m'għandux għalfejn ikun hekk fil kasta DRC. Hemm pajjiżi fl-Afrika fejn hemm ir-riżorsi naturali illi qegħdin jintużaw biex jibbenefikaw il-poplu tiegħu ta' dak il-pajjiż u illi gvern tiegħu qed jħossib il interessi komuni naħseb illi il-kwalità tal-gvernanza tal-Kongo li huwa li problema mingħajr illi kunem awtoritajiet ġusti u effettivi il-paċi u ġustizzja ma tista' tinkiseb qatt. Mingħajr dawn it-tip ta' awtoritajiet Għat muħan neħilsu minn dawn il-problemi. Jien naftakar dak li naħt fl-2006 jiena kont osservatur fl-elezzjonijiet u tant konna kontenti illi l-ottimizmu tagħna kien eh, qabel il-waqt. Għalfejn ġara li ġara dan il-mod. Għalfejn is-sitwazzjoni ma tibiċ. Hi kwistjoni ta' flows. qed nitkellmu dwar il-kwalità tar-riżorsi u x-xiri tal-armi. U sfruttar ta' riżorsi xi ħaġa li aħna nidu nittrattaw. Grazzi Issur Kaxman minnu ta' nofs, grazzi kummissarja li jatijak tijak dinja ħaġa li serraħ li maħi. Nista' ngħid li naqbel miegħek bisħiħ, aħna ma nistawx nirtiraw minnissa, aħna ma nistawx noħol u vojt għaliex dal-vojt diġà qiegħed hemm. Il-vojt tar-rida politika u nuqqas ta' meċxija politika skont l-obbligu internazzjonali kif ukoll skont istat ta' dritt. Ejn nitkellmu ftit dwar realtà ta' dana kollu. Il-konflitt mill-1998 wara għandek iktar minn 5 miljun 400 ruħ illi 400 ruħ illi telfu ħajjithom u kien hemm 45 elf mewt li ssir kull xar, 4 miljoni 160 elf persuna sfollati u għalhekk irridu nagħtu leħen il dawk li m'għandhomx, dawk li qegħdin ibatu violenza. Ehm, il-violenza fuq il sessi inkluż ehm, il-sira u il-prostituzzjoni ġela u l- Eh, l-stupru u dan tiħtif u ukoll jinkludi l-nisa tfal u tfal subin li batew ħafna ħruxijiet u issa huwa żmien illi nitolbu illi dan l-atroċitajiet jiqfu darba l-dejjem. Hozzászóló már két percben Louis Michel úr. Signor President, Sur President, Sur Kommissarju, kollegi, jina dejjem kont attent ħafna għal dak li jkun għaddej fir-Repubblika tal-Kongo. Minkejja eh, il-bidu il promettenti tar-rapproċman li kien hemm dal-aħħar imma minajr dan rapproċma ma mux se jkunem għat soluzzjoni fil-vant minkejja il-ftajim ta' 23 ta' marzu is-sitwazzjoni għada waħda li tħassibna. Nixtieq najt illi sakemm l-FDLR ma tkunx tista tagħmel iktar sara żgur se jkun diffiċli illi uh, aħna insolvu l-problemi tal-vant tal-Kongo. Unbat huma l-popolazzjonijiet ċivili illi huma il-vitmi ta' l-effetti kollaterali u anki tal-vendikazzjonijiet tal miż-żewġ naħat. U dan kollu aħna stajna nipreveduħ. Il-Kummissarju qal li mill-bidu net kellna insaħħu il-kapaċitajiet tal-monok li sallum għat m'għandix bizzejiet rizorsi adattati biex twieġeb tal-bit kollha illi isiru lila anki jekk aħna rridu nitolbu iktar koordinazzjoni ikun riskju li aħna namlu xi tip ta' ġudizzju fuq il-monuk biex nitfaw daw ħażin fuq għax dan jagħmel iktar ħsara. Imbagħad dwar l si l-kuntest tal-gwerra ma jistax jiġġustifika l-imġiba tagħhom bebda mod u għalhekk id-deċiżjoni li ħadu il-ġnus maquda illi ma jagħtihomx appoġġ E, e, jagħtix appoġġ lil dawk l-awtoritajiet fil-Kongo illi ma jirrispettawx id-drittajiet tal-bniedem. Dak li għamel il-President Kabila aħna nifirħu bih, imma dan kollu jrid ikun irrispettat u implementat. Mbagħad il affas ġudizzjarju joħloq atmosfera ta' impunità li kiena nifraħ bil-sforzi eh, li għamlet il-Kummissjoni f'kooperazzjoni ma' ċerti stati membri dak li jibqa biex li jahna nibnu fil-Kongo huwa stat ta' dritt li kollu setat li l-lum huma kompletament inesistenti u joħolqu vojt serju ħafna. Michel Ur, következő hozzászóló Isabel Durand asszony. Sur Kommissarju, Signora President, is-sitwazzjoni hija waħda li tħassibna ħafna minkejja il-prezenza ta' madwar 20,000 soldat tal monuk il-popolazzjoni b'fostom minn nisa huma l-ewwel vittmi u anki eh, anki vittmi ta' ċerti unitajiet tal-armata illi jużaw l-istupru bħala arma ta' ta' gwerra il-ħella u s-ser ta' rizorsija ħaġa li edha tkompli eh, tħarrax dan il-konflitt. Aħna mannix niddiskreditaw il-monuk inutilment u najdu li din hija waħedha responsabli għal ħsara li qed tissir dan mod partikolari fajnejn il-popolazzjoni. Aħna mhux il-mandat tal-monuk irridu nirrevedu, ma rridux nitolbu l monuk tirtira imma irridu naraw id direttiva operazzjonali tagħha sabiex il-monuk ma tkunx tista tiġi eh, assoċjata jew tappoġġa xi unità kongoliża illi xi eh, b'xi mod jew ieħor jiksru drittijiet tal-bniedem għalhekk il-monuk għandha responsabilità kbira fil-ġlieda kontra l-impunità kontra il-vjolenza sessuali Dawn l-istess awtoritajiet iridu wkoll jaraw illi ehm, il-soldati ikunu miġburin f'barracks. Hemm bżonn li jinħoloq dialogu sabiex ikun hemm tassew rikostruzzjoni sostenibbli u dejjema. Jiena nittama li l-Unjoni Ewropea se tkompli tibqa' attiva aħna ma ma rridniex ta' iż-żmien illi nagħmlu iktar sena ilu imma xorta naħseb illi dak li nistgħu nagħmlu aħna pal-Unjoni Ewropea huwa indispensabbli. Grazzi, nixtieq infakri kinti kellek minuta biex titkellem. Issa eh, li miss Nira Sabin Lozing. Mfebda pajjiżor fid-dinja ħlif fil dsc DRC kien hemm iktar operazzjonijiet fiħdan, il-politika ta' difiża eh, u sikurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-kustjoni jissejja li bil-mina niħarsu hawnhekk il-ċittadini tal-Kongo, n-nisa u t-tfal, l-onuk ma, ma jwaqafx mill-li kunem xorta eluf ta' nies li tiġu eh, maqtula jew jisfaw midruba taħt il- Eh, eh, eh, dan il-gvern tagħhom. Xed niħarsonek fil-Kongo l-umanità jew il-reġim edda per eżempju, mit-2003 sa 2006 dawn kienu gvern illi iffirmaw kontratti ma' ma kumpaniji tal-miniri imma ma kienux konsidrati aċċettabli fl-NGOs nazzjonali kien hemm min għamel konċezzjonijiet tal-punentu bil- il-gwerra li, li, li marret għall-lar din hija xi ħaġa li issa twarbet. Dawk li għedin wara l-FDLR għeddi jaħsbu li għedin fil-Germania. U għalek għan għablu dak l-għu President, il-kaċija ta' miljoni ta' persuni, eluf ta' stupri u eluf ta' qatil e, mandiġ tkun il-wirt ta' l-ikbar e, li tfar sforz minna ħata l-ġus maquda li jibbatu truppi, ma ksibna xejn, kienem eh, ser etta rizorsi naturali u ma nexxidniex imbidlu situazzjoni, jemmi min inkollu qed ibiddel minna l-oħra u għandek anki soldati stess hemmhekk qed wet u għatti ta' kriminalità. Kien hemm żewġ persuni, żewġ li li u għodim lajja milux. Kien hemm ftit suċċess parzjali hemmhekk imma b'xorti ħażina qed naraw illi mhux qed jirnexxielna. F'Rwanda kien hemm movimenta kriminali l-ADRC fejn twaqqaf il-FDLR il-mandat irid jingħata kif suppost, ħadd ma kellha nisa joqogħdu eh, ħarsu mingħajr ma jistgħu jagħmlu xejn meta jitwetqu ċertu atroċitajiet. U hemm l-atroċitajiet li qed iseħħu minnaħa wkoll tal-armata tal-Kongo. Ma rridux li din issir eh, sal-Vjetnam tal-lum il-ġurnata, aħna għandna bżonn truppi ta' żamma tal-paċi hemmhekk. U eh, dawn il-qawwiet għandhom ukoll jintbagħtu minn naħed l-oħra tad-dinja mhux biss minn pajjiżi tal-Afrika ma anke mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu wkoll fukaw fuq iż-żama tal-paċi, fukaw fuq il-żoni wkoll iktar rip ntana, per eżempju problemi fil-Kawkazi u l-Balkani tal-Ponent. Grazzi issa. sur Mitchell il-situazzjoni fil-DRC hija xi ħaġa li kondanna u l-effett li qed ikollha fuq ċittadinja traġika u din xi ħaġa li ħadd ma jista' jinnega iżda hemm ħafna punti importanti li wieħed jisisa hawnhekk. U hawnhekk fil-riżoluzzjoni konġunta tagħna. Aħna nridu niftakru li l-vjolenza fid-DRC bħal ħafna konflitti ta' dan it-tip, ħafna minnhom hija eh, huma sprunati mir reba u hemm ħafna eh, faqar eh, li wieħed jiġilda fuq it territorjalità l-etniċità, il-politika, dawn kollha huma ferat mill-istess eh, siġra mħasra u għana din eh, is-sfida tagħna hija li nippruvaw nirġgħu dawn l-affarijiet. Il-preżenza tal-armati tal għawet tal-paċi f'dawn il pajis jatemek hemmhekk biex innaqqas il-vjolenza mhux iżida, aħna rridu nġildu kontra l-impunità mhux nħeġġuha jekk hemm min mhux qed iwettaq xogħlu sew għalhekk il-prattiki tagħhom irridu jinbidlu. Istorja uritna illi f'dan il-ktib ta' konflitti bħal ta' DRC is-soluzzjoni politika hija biss l-unika mezz kif ħansibu paċi u dan jista' jseħħ biss permezz ta' dialogu. Permezz tal-Extern Action Service tagħna l-Unjoni Ewropea trid tissipposta fuq il-pjattaforma fuq il-palk eh, internazzjonali bħala mexxejja ta' dialogu u sponsor tal-paċi. Grazzi. Grazzi Sur Michel. Is-Sinjora Kulina Ketsu. Grazzi, bħalma qalu ħafna miljoni miljuni li tilfu ħajjithom fl-operazzjoni militari fid-DRC u dan it-tip ta' aħbar da ser tispiċċa li ħadd għat jibda jemmina għameta minn jisu l ammont ta' violenza li jett ħafna minnom tfal u nisa u il-poplu li jett jiprovaj jgħares il-ċittadini pa' ġurnalisti. E, memx, e, mux jett jipermettu illi jitlu organizzazzjoniet umanitarji kienem eluf da xar, eluf u eluf ta' stupru u ta' kazijiet ta' violenza, ħafna iktar mis-sena ta' qabel u dawn huma mardupjati mill-ġuħ mill faqar estrem li jaffetwa ħafna ħafna ħafna nies. U kemm ir-ribelli kif ukoll l-armati eh, eh, tiġu affettwati u responsabiltajja fid-dejn it-truppi ta' ġnus fil-Kongo u dan qed juru ksur serju ta' drittijiet tal-bnedmin. Naħseb illi il-mezz illi dan ifisser illi l-qawwiet tal-paċi ma tantx qishom qegħdin jaqdu rwol siwi. Aħna rridu wkoll nwaqfu l-ħassil tal-flus, il-traffikar tal-diamanti u tad-deb, 37.000 tunnellata tad-deb jiġu eh, huma kontrabband kull sena. Grazzi, signora Sofia Antevelt, minuta. Eh. Jina jina kif smajt mill-lema għadu eh, kif tkellem u jina din hija situazzjoni disperata li ġi ma nistax njaraw. Jek nħarsu li situazzjoni wieħed jista' jgħid li <laughs> ta' min jagħta qisu iżda jekk bat naħsbu li dawk li ġew iżuruna s-sena l-oħra, xar li għadda, kif nistgħu nħarsu fajnejhom u ngħidulhom li ħanaqtaw qalbna mhux se tkun prijorità għalina mux nerfaw responsabilitajt, jiret naħseb fid-dawn il-nisa, nintasab fid-disperazzjoni taħħom, dis-sensazzjoni li huma abbandonati. U hija diffiċli ħafna illi niddiskutu b'dan il-mod, imma ħafna affarijiet pozittivi fir rizoluzzjoni u nittama illi dawn l-affarijiet nistgħu nsegwhom ukoll permezz ta' azzjonijiet konkreti. Nixtieq nisħaq fuq ħaġa waħda. Ħafna drabi aħna nitkellmu dwar stupru, violenza sesswali u nitkellmu fuq affarijiet illi dawn it-tip ta' termini li laqas biss qed jispjega eżattament x'qed jiġri għaliex in-nisa li aħna tkellma dwaru meta jgħidu dan mhux sempliċiment xi attak fuq persuna waħda mhijiex violenza għatta' violenza fuq persuna individwali imma fuq il-komunità sħiħa biex teqret il-nisġa tas-soċjetà stess. Għalhekk aħna hawnhekk mhux biss għandna naġġixxu imma rridu niġġieldu kontra l-impunità. U aħna mhux biss nam ta' parsi namlu hekk, le irridu nsibu riżorsi biex nuru illi aħna qegħdin qegħdin nejnu fil-verità li qedna maħniex qegħdin inabbandunaw il-pist nistal Kongo. Grazzi. Grazzi, tkellim li miss minuta u nofs. Is-sur Kristjan Dampreda.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 kif kena naraw is-sitwazzjoni tal-operazzjonijiet militari, suċċess militari mhuwiex biżejjed jekk ikun hemm dannu umanitarju għoli. U dan id-dannu umanitarju jfisser dbatija għal popolazzjoni ċivili. Jina naħseb li l-operazzjonijiet militari l-reċenti kellhom konsekwenzi katastrofiċi. Apparti dan kien hemm ukoll eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, u dan wassal biex il-kriżi umanitarja tigrava aktar. L-impunità hija prekondizzjoni biex dawn il-reati jarġgħu jsiru. U għalhekk jiena nemmen li l-ħarsin tal-popolazzjoni ċivili titkun priorità assoluta u l-Parlament Ewropew irid jgħid bisħieħ li atti ta' violenza l-iktar dawk sesswali u l-abbużi kollha li kien hemm fil-kivu irridu jifqu malajkem jista' jkun. Kif ukoll titti din il-klima ta' impunità, grazzi. Grazzi. Il-kellim li mis Sur Luis Janes Banueva Garcia. Grazzi Sur President, il-kollegi li tkellmu qabli dwar din il-qada traġika li qegħdin naraw fid-DRC palissa. tkellmu dwar miljuni ta' stupri, abbużi li jikkonċernaw il-popolazzjoni ċivili. Il-missjoni Monnuk ta' Nazzjonijiet Uniti ġiet diskussa missjoni tal-Unjoni Ewropea ġiet diskusa wkoll, iżda ma smajniex biżejjed dwar ħtieġa li tiġi kontrollata jiġi kontrollat il-fluss ta' materja prima, diamanti fil-bija tad-dinja. Hemm flus li diħlin f'kontijiet, f'kumpaniji, permezz ta' ħasil ta' flus fil-pajjiżi tagħna fl-Istati Uniti fost l-oħrajn Dan huwa qasam ta' ħidma importanti naħseb is-Sinjura Ashton għandha l-awtorità hawnhekk ta' Trattat ta' Lisbona jtib tappoġġa 27 stat membru u tista' tikkoordina l-programm kollu l-azzjonijiet kollha biex eh, jiġu evitati li dawn ir-riżorsi jitħlu f'dawn il-kontijiet u tiġi għalhekk promos tal-violenza. Grazzi. Issa l-kellim li is-Sinjura Andelvo. Grazzi, Sir President. L-urġenza li tant nitkellmu fuq hawnhekk fir-rigward tal-Kongo meta wieħed jara l-aħħar rapport li ħareġ dwar is-sitwazzjoni li hemm fil-Kongo dwar il-vjolenza kontra ċivili u kontra nisa tfal u eh, anzjani għandu natura eh, li aħna nagħmlu xi ħaġa immedjatament. Jridu nħarsu l-popolazzjonijiet ċivili il-mandat tal-monuk irrid jittawal imma irrid jiġi evalwat mill-ġdid imsaħħaħ minħabba li l-vjolenza qed tiżdied għal ħafna snin l-komunità internazzjonali, NGOs u n-nisa tal-Kongo dejjem għamlu sforzi biex jiġildu kontra din eh, l-vjolenza sesswali bħal arma tal-gwerra dan qed isir eh, użu minna eh, il-ħin kollu Jena ħad gost illi rajt illi l-autoritajiet tal-Kongo ħadu penċ dit biex waqfu din il-violenza, din l-intolleranza għal-violenza tkun ambizjuta, u dak li huma responsabli irridu jkunu responsabli, irridu jgħatu kont u dan kollu irrid iwassal illi il-qorti tista' jiġu ġudikati dawk illi huma ħatja ta' dawn ir-reati hemm bżonn ta' żamma tal-ordni, ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem, tan-nisa u tat-tfal, id-dinjità tat-tfal u eh, ħafna drabi tiġi sagrifikata taħt għal minħabba umiljazzjoni oħra li għal indifferenza. Grazzi. Issa se ngħaddu għall proċedura di tiegħi hemm tmin kelliema li jixtiequ jitkellmu. Għanna tmin minuti disponibbli iżda dan isir jekk kull wieħed minnkom jitkellem għal minuta. Jekk zommu żommu mal-limitu tal-ħin ta' minuta. Is-sur differ. Is-sinjura differ. Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Kongo u fil-provinċi tal-Vant hija katastrofika għalhekk is-sitwazzjoni tal-popolazzjonijiet ċivili marret mill-ħażin għall-ar. da kollu illi qed isir hemmhekk sur tal-drittijiet tal-bniedem, violenza sesswali li hija mifruxa ħafna li ssir ta' kuljum ħafna ħsara illi saru anki eh, kontra reati kontra il-ħaddima umanitarji iktar minn żewġ miljuni persuni fil-Kongo li huma eh, sfollati. sfollati. bżonn ta' ħafna għajnuna umanitarja li huma vulnerabli għalhekk hemm bżonn ta' reazzjoni ta' malajr mill-komunità internazzjonali. Alla ur, 8 Grazzi Sur Tarabella għal minuta il-kellima kollha u fuq is-sitwazzjoni kera li hemm fil-Kongo b'mod partikolari fil-vant ta' dan il-pajjiż il stupri u batti barbari. Imma minflok ma nitkellmu dwarhom mej għax ma tmorrux fil-sit tal-UNICEF li jagħti iktar informazzjoni dwar dan illum se nkellimkom dwar il-konsegwenzi prattiċi illi eh, qed ikollu dan l-aġir nisa maqtula, nisa stuprati li ma jistgħux jieħdu semm iktar fl-iżvilupp ekonomi ekonomiku tal- Kongo, it-tfal tagħhom laqat se jitwildu l ukoll. Ġifiri dan huwa Kongo il s-sitwazzjoni tiegħu sejra mill-ħażin għall-lar il-Kongo jista' jiżvilupp ekonomikament biss jekk aħna ngħinuhom biex jiġildu kontra wkoll il-vjolenza sesswali u sakemm ikun hemm stat ta' dritt reali fil-Kongo. Peace. Grazzi, Signora Ries. Sur Komissarju, jena u koll nishtiq nitkellem dwar it-traċedja tal-violenza sessuali fil-Kongo b'mod partikolari fil-Vant dan mhux fenomenu ġdid huwa fenomenu kompless multidimensjonali, sofferenza fizika, psikoloġika, hija mbagħad twassal ukoll l esklużjoni soċjali l-politika ta' tolleranza ebda tolleranza għal dan l-aġir tal-President Kabila ija Ja, tajba imma mhux biżejjed. Jiena nafsu l-Kummissarju li l-Kummissjoni diġà qiegħda tintervjeni permezz ta' ħafna proġetti u budgets. Imma meta wieħed jara x-xida li u l-istejjer li nisimgħu naħseb illi Hawnhekk irridu naraw x'riżultati qed tagħti din l-istrateġija in-nisa sur u huma l-ewwel u l-iktar uh, strument għal paċi huma l-ġejjieni ta' dan il-pajjiż għalhekk x'intenzjonijiet għandkom biex tagħmlu aħjar u tagħmlu affarijiet iktar ta' malajr. Eh, Romeva Grazzi, il-kellem li jmiss. Jiena wkoll xtaq nitkellem għalix dan huwa suġġetti li ninsegwi sfortunatament minħabba l-violenza kontinwa u violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Kongo irridu najdu illi dawn l-atti kontra l-umanità, kontra n-nisa, kontra t-tfal, irridu nikkondannawhom. Jiena nitlob lill awtoritajiet kompetenti kollha biex jintervjenu minn dew minn biex jikastigaw din l-inġustizja u jitolbu um, il-Konsil ta' Sigurtà l-Istati Uniti biex ma jippermettux illi jisiru dawn l-atroċitajiet. Jiena nappella lill atturi kollha biex jiġildu kontra l-impunità biex jirrispettaw l-istat ta' dritt u li darba l-dejjem tieqa fil-violenza sessuali kontra n nisa u l-użu ta' tfal bħala soldati. Rassolu Obermeyer. Grazzi l kellim li mi s-sunju Obermeyer. Grazzi f'Novembru 2009 kien hemm skambju ta' ambasċaturi bej Rwanda u DRC. Dan kien pass il-qoddim għal dan il-pajis. Il-mexxejja tal-forzi demokratiċi fil-Kongo ġew arrestati. Fil-Kongo tal-Vant dan ma ġiex approvat. Allura intom x'miżuri qegħdin taħsbu li se tieħdu biex tejbu relazzjonijiet bejn Rwanda u DRC. Issa dwar il-mandat intqal ħafna dwar dan. Iżda jew nkunu onesti jekk il-mandat jkun hemm biex ħares in-nies, in-nisa u t-tfal, irdu nkunu ċari jekk il-mandat ta' Nazzjonijiet Uniti jiġi maħruġ jekk dan isir dan għandu jkun biex jipproteġi lil dawk illi palissa qegħdin ibatu. Grazzi s sur Simkali. I think it's unfortunate that in uh, this jina naħseb li ħaġa sfortunata li bħalissa f'dan iż-żmien tal-miliet għattajna jumejn nitkellmu dwar violenza fid-dinja fiċ-Ċeċnija fl-Afganistan u sa fil-Kongo. Iżda ma dan ukoll din hija realtà. Fl-istess waqt jekk nieħdu l-messaġġ ta' dan l-żmien tal-miliet, l-messaġġ ta' paċi wrida tajba, e jew inkunu sponsors tal-paċi kif qal il-kollega tiegħi Mitchell, din hija opportunità tajba biex aħna naqdu il-poter u l-appost tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa li qabel ma stajniex nagħmluha biex dawn il-pajjiżi jarġgħu jsibu l-ordni ġewwa pajjiżhom u naqsu s-sofferenza f'dan il-pajjiż. Iżda irridu naraw li kunem soluzzjoni għattul mux biss mill-titjib, iżda dan tiġi wkoll mill-edukazzjoni. Irridu naraw li kunem aċċess liberu għall-edukazzjoni, edukazzjoni xirqa f'dawn il-pajjiżi. Għaliex dan tabilħaq jista' jwassal għal paċi dejjema, grazzi. Grazzi, Sur Kelly. Issa l-kelem li Mrs. Sur Jim Higgins. Grazzi, Sur President. Fl-1960, il-Segretarju Ġenerali ta' Nazzjoniet Uniti Dak Shad kien fil-Kongo Belġana li mbazzaret Kongo u għamil bieċa xogħol tajba. Jiena mħasseb dwar ir-rwol ta' truppi ta' Nazzjonijiet Uniti fil-Kongo bħalissa, il-Marokkini, il-Pakistani u l-Indjani Nħadin nitkelmu dwar stupru fost l-oħrajn, iżda truppi ta' Nazzjonijiet Uniti hemmhekk mhumiex qed jagħmlu servizz kif għandu jkun. Jiena naqbel mal l-Onorevoli Mitchell l-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni aktar ħarxa. Aħna fl-Unjoni Ewropea għamilna xogħol eċċellenti fiċ-ċad. Irdu nżommu żema ta' paċi hemmhekk u ma nistgħux nibqgħu noqogħdu fin-Nazzjonijiet Uniti. Dan jista' jwassal għal vittmi tal-kolonizzazzjoni, tal-konflitti tribali, vittmi tal- tal-fat li aħna nkunu m'għandha b'mod internazzjonali u aħna ma nistgħux nibqgħu fuq dan iżda rridu nieħdu azzjoni aħna. Grazzi, issa Sur Svensson. Grazzi tassew, Sur President. Huwa kważi impossibbli li wieħed ta' bilħaq jifhem l-istatistika orrenda li qegħdin nisimgħu dwarha lejla hawnhekk. Issa nafu li din l-istatistika hija minnha. Ħafna nies iħossu naħseb jiena li aħna meta din nitkellmu dwar daw il-pajjiżi foqra tas-Subsahara u l-Afrika. Nafu li l-impen mhuwiex prattiku kif għandu jkun. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar poter militari. Naħseb li l-koll nifmu li aħna rridu niġġieldu l-korruzzjoni u l-faqar jekk tabilħaq irridu nagħmlu xi progress f'dak li għandu x'jaqsam it-titjib tal-qada f'pajjiż fejn il-popolazzjoni illum tant batit. nitkellmu dwar l-Afganistan, dwar terrorizmu fl-Afganistan. Nitkellmu dwar it-Taliban. U dan namlu sew li namlu hekk. Iżda hawnhekk qed nitkellmu dwar poplu illi qed isofri qed isofri ta' sitwazzjoni ta' sew orrenda u hawnhekk nixtieq ngħid illi għandna organizzazzjonijiet ta' volontiera li jistgħu ta' bilħaq jagħmlu differenza jekk u ma jingħataw apposta mill-Istat u mill-Unjoni Ewropea u dan kollu jaħdmu jitfit. Iżda spiss dan huwa tassew xi ħaġa komplessa, grazzi. Wasanna fit-tmien proċedura kħedġ tiegħi. Issa nixtieq nagħdi mikrofonu il-Sinjura Malmstrom. Grazzi tassew, Su President. Minn dan id-dibattitu eh, kif smajna, hemm bosta raġuni, taj, raġuni tajbin biex aħna nkomplu bl impentana lejn il-DRC. Kif diġant għall unjoni Ewropea diġà impenjata għall-istabilità f'perjodu twil ta' żmien u żvilupp ukoll fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo il-kummissarju tagħna rapport sew ċar tal-isforzi qed isiru f'dan f'din iż-żona. L-istati membri l-kummissjoni irridu jinaqdu jżommu jid fit u jagħmlu kontribut tagħhom għal istabilħaq jistgħu jagħmlu l-differenza dwar l-istabilità fil-DRC u żona kollha jekk aħna rridu nilħu din l-istabilità, ovvjament il-kundizzjonijiet tal-għajxin tan-nies irridu jittiebu irridu niġildu għadrittijiet tal-bniedem u koll il-korruzzjoni. Dan kollu u għam se fuq l-istat ta' dritt ovvjament, meta nisimaw dwar dawn l-istorji orrendi ta' violenza sessuali. F'ħafna rapporti ovvjament din hija ħaġa li mhix aċċettabbli U l-kriminali ma jridux jitħallew jibqgħu għaddejjin b'dawn ir-reati tagħhom. Irridu ninvestigaw dan in-nies l-awtoritajiet għandhom responsabilità li jiżguraw li dawn jiġu investigati u l-politika ta' toleranza zero ma tkunx biss kliem fil-vojt iżda twassal għal fatti dwar il-Kunsill. Il-mandat tal-ISDP kif rajnieh u l-missjoni ta' monitoraġġ u l-missjoni ta' segwitu tal-2009 issa għandalan illi taqta il-violenza sessuali. Ser jintbatu żewġ teams fil-Kongo u dawn ser jkollhom moqsma differenti ta' speċjalità pereżempju il-kriminalità, il-ġlida kontra l-kriminalità, tal-ġlida kontra bosta tipi ta' violenza, dawn ser jintbatu f'reġun tal-Kivu u ser jkollhom mandat għal pajjiż kollu u bħalissa edin jiġu impiegati n-nies għal dawn il-missjonijiet, iżda din jabis attra fl-oċean aħna fadlina ħafna x'naqtfu. Irtu konna personal speċjalizzat fil-qasam biex huwa jappoġġa l-implementazzjoni tal-proċeduri adegwati biex niġġieldu l-violenza sessuali. L-aktar meta nitkellmu dwar violenza li ssir min-naħa ta' soldati. Issa ser nimxu għal mistoqsijiet eh, għal kunsil, iżda jkolli nejt li dan wala ħar dibattitu tiegħu fil-Parlament, nixtieq ingrazzjakom tal-kooperazzjoni ta' mumenti ta' sew pożittivi koma hawnhekk fil-Parlament, grazzi ta' sew lilkom ilkoll. Mi is nagyon köszönjük képviselőtársak. Aħna wkoll nixtiequ nirringrazzjawk Fisem, il-kollegi tiegħi, deputati, aħna tassew ħodna għos naħdmu miegħek. Issa kellem li jmiss fisem il-Komissjoni isur Karl de Gucht. L-ewwel ħaġa sur President nixtieq nirringrazzja l-membri kollha illi intervjenew f'dan id-dibattitu. Nixtieq nista' nifoka fuq tliet affarijiet. L-ewwel ħaġa l-Kummissjoni Ewropea qed tagħmel ħafna dak li għandu x'jaqsam l-għajnuna umanitarja u fir-rigward ta' programmi li jistabilixxu l-istat ta' dritt. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar iktar minn 100 miljun fuq bażi ta' sena iżda dwar l-effettività nixtieq ngħid li jekk ma jkunx kontraparti tajba ħafna xirqa fil-arena politika din ma tistax issir. Tini ħaġa nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-mandat tal-Monuk. Minkejja il-Monuk tista' tiġi kritiċizzata u rridu nikkritikaw għal dak li ġara dan l-aħħar Jina naħseb illi nkun qegħdin niżbaljaw illi nitolbuhom biex jitilqu mill-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Din ma nistgħux lanqas nimmaġinawha. Ser lkom xi sentenzi tal-mandat illi ġi adottat mill-Kunsil ta' Sigurtà fil-bidu ta' sena l-oħra. Dan jgħid illi l-Kunsil iddeċida wkoll illi l-Monuk trid mill-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni kollha l-mandat f'din l-ordni ta' priorità. E, Tittaħdem kooperazzjoni mal-gvern ta' DRC biex l-ewwel ħaġa ikun hemm il-ħarsin poplu il-personal ta' Nazzjonijiet Uniti u l-faċilitajiet. Tiżgura wkoll jkun hemm ħarsin ta' ċivili li jinkludi l-personal militari u kol teddida imminenti ta' violenza l-iktar violenza li tista' tiġi mill-partijiet li huma impenjati fil-konflitt. Issa l-paragrafu ġe li huwa importanti. Aħna nitkellmu dwar operazzjonijiet koordinati. Dan jgħid li l-operazzjonijiet koordinati ma' l-IFRDC l-Armata, il-Brigati Integrati, li ġew mobuta fil-parti tal-Vant tad-DRC, Rridu jappoġġaw operazzjonijiet immexxija minn dawn il-brigati u pjanati minn dawn il-brigati flimkien ma l-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk il-mandat huwa tassew ċar. U dak li rridu niddiskutu huwa rules of engagement u dak li għandha tagħmel il-monuk hija li tħares lejn dawn ir-regoli. Għaliex huwa fidejhom li jiddeċidu kif sejrin jimxu l-affarijiet. L-aħħar ħaġa Tafu li hemm ħafna kritika marbuta mal-ġustizzja kriminali internazzjonali, hemm min qed jgħid din hija kompatibbli mal-politika. Jista' jkollok ġustizzja kriminali internazzjonali minnaħa u minnaħa l-oħra jkollok ġestjoni tajba politika tal-kriżi. Din hija mistoqsija ta' sew interessanti. Il-Kongo waħda mit-tweġibiet. Aħna permettejna lil Bosko ta' Ganda jieħdu tmexxija mill-kunda mis-CNDP anke jekk hemm avviż kontra dawn. Tistgħu taraw dan jiġri, ma nistgħux nażlu bejn il-ġestjoni ta' kriżi politika minnaħa u minnaħa l-oħra li titpoġġa fil-prattika il-ġustizzja kriminali internazzjonali. Jien naħseb li aħna bħala l-Parlament Ewropew, bħala Kummissjoni Ewropea, aħna irridu naraw li tiġi applikata kif għandu jkun il-ġustizja kriminali internazzjonali. Grazzi. Grazzi, Komissarju. Grazzi, Komissarju de Gucht. Tres u set mozzjonijiet e, sa dibattitu malu u nivota għada fuq din il-kwistjoni.